tmiem id-dibattitu il-minuti tal-laqa tal-bira u il-testi li ġew adottati huma disponibbli għaw xi ħadd li oġezzjona l-minuti jidher li dan mhux il-każ mela grazzi ekke issa l-minuti huma approvati